għal-paċenza li ħatta li ħatta u għek sabiex tisman il-kulħad nishtiq nirringrazzja li daw kolla li baqaw għawek wara nofs il-lejl nishtiq